Propow fil-plenarja. Grazzi ħafna. Sir Daf, grazzi ħafna u li lil kulħadd għal dan il-dibattitu li kien twil iżda interessanti ħafna se nikkonkludi d-dibattitu se nagħmlu il nieħdu il votazzjoni fuq iżjed tard illum. Issa l-punt li jmiss li huwa r-rapport ta' Sir Van Orden fuq il-progress rigward il-ġlida kontra l-mini għandek erba' minuti Sir Van Orden. Grazie ħafna, Signor President, għandi najt l net li ta' disappunt li ma kienx hemm biżejjed żmien biex ikonna um, dibattitu sħiħ fil-plenarja dwar din il-kwistjoni importanti għandha appoġġ sħiħ mill-gruppi kollha. U nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters kollha għall kooperazzjoni eċċellenti tagħhom. Um, fil-disajnijiet id deċitejna li kena nispiċaw dawn il-mini um, u konna nafu li eluf minn dawn il-mini kienu jintilfu kull sena u kienu ħafna iżjed vitmi li ħajjetom kienu um, ikunu rovinati. Kienem mobilizzazzjoni internazzjoni enormi tal-rida politika u tal-rizorsi tal-gvernijiet u tal-NGOs biex jelbu eh, din il-problema li mhux biss kienet qed toqtol in-nies iżda kienet ta' problema għal ħafna mill-ifqar pajjiżi fejn hemm il-konflitti armati ħafna minna, minna firmajna dan din dikjarazzjoni u aħna impenjati fil kwart tal-azzjonijiet firmini biex inkunu nistaw nelbu din il-problema fi żmien qasir. U nixtiequ nsaqsu il għaliex tagħna ma ġarax għalkemm kien hemm xi progress 14 sena uh, wara um, iżjed minn design um, pajjiż għadu għadhom għad għandhom din il-problema. U għad vitmi u għatem rizorsi enormi li jett jintefqu fuq l-azzjoni biex eh, attendif ta' dawn il-mini għalek naħseb li waxira li nġblu l-attenzjoni dwar din il-kwistjoni, specialment la darba l-istituzzjonijiet Ewropej u ma' voluti bisħeħ f'din l-azzjoni jena inħeġġeġ il komissjoni u nfaħħar il komissjoni għax il komissjoni hija waħda mill-ikbar kontributuri ma' pajjiżi oħra l-Istati Uniti, l kanada u oħrajn il-fokus tagħna fir-rapport kien um, fir-rigward tal- Um, mini tal-antipersonal u et eh, narfu koll li xisplosivi um, oħra jistaw ikollhom il-munizzjoni tal klasta. Aħna konxi li demokrazziji tal-punent huma fuq il-naħat tajba. Il-motivi tana tagħna huma tajbin u għalxejn għodu eh, nibku fuq dak li ma minnex Minn flok għanna nisqu fuq dak il nefasizzaw dawk il-gvernijiet il-Libja per eżempju, li dan naħħar um, għamlu iżjed mini. U anki l-oħrajn, il-fark per eżempju, għet jiprovaw jiproduċu um, l-mini taħħom stess u insurġenti oħra li qed jagħmlu hekk li huma ta' teddida għal pajzani fil-post kif ukoll il-qawwi tal-forzi tagħna l-azzjonijiet ikomplu ikollhom impatt fuq il-pajżani innoċenti fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Aħna konsultajna bisħeħ dan ir-rapport kena Samina f'jannar fejn kellna kampanja internazzjonali biex niprojbixxu il-mini um, u organizzazzjonijiet oħra bħal organizzazzjoni tal-Salib l-Aħmar, il-Trust Fund għal demining u anki l-Halo Trust u anki servizzi oħra. Kenna wkoll kontribut bil-miktub minn ħafna oħra. Ir-riżultat tas semina kien um, ftehim unanimu li l-Kummissjoni għandha referi għal linja waħdanija f'rigward tal-azzjoni iżda minħabba il diffikultajiet ekonomiċi f'ħafna mill-pajjiżi, ir-rapport ukoll um, jiffoka um, jitlob għal azzjoni iżjed iffokata fil-rigward tal-mini biex tajn dak il-pajjiżi li l-iżjed għandhom bżonn tajnuna u, u um, tipperswadi dawk il-persuni dak il-pajjiżi li jistgħu jaffordjaw azzjoni li jagħmlu hekk huma stess. L-Angola Angola tiddependi minn assistenza internazzjonali u hemm pereżempju pajjiżi oħra pal Bosnia fejn il-konflitt spiċċa iżda għad hemm residwu tal-ftalijiet enormi ta' dawn l-esplosivi. Dawn il-pajjiżi għandhom jużaw il-soldati l-qawwi tal-forza tagħhom stess għal dan il-xogħol. Jiena sentenni it-twemmin tagħna li koordinazzjoni internazzjonali aħjar u priorit tazzazzjoni biex ikollna survey aħjar u prassi aħjar biex għat tindif tal-mini u aħjar użu tal-fondi biex neħu dawn il-mini li huma teddida tal-persuni u anki għal-lajxin ta' dawn il-persuni u din hija possibbli. Grazzi, Sur Van Oden, għal dik il-prezentazzjoni issa. Għal-kaċ ti għajna til-mikrofonu l-Signora Basescu. Doamnă președinte, raportul domnului Van Orden readuce în discuție. Grazzi, eh, nemmen li il-rapport ta' Sir Van Oden jiftaħ id-dibattitu dwar il-wieħed mill-riskju ta' sigurta li għadha taffetwa l-Europa dawn il-mini jintużaw ehm, fil-Balkani ehm, per eżempju kien hemm ħafna vittmi l-esperienza tiegħi kienet ehm, waħda kbira mhux il-pajjiżi kollha li ġa affettwati għandhom il-fondi ehm, disponibbli. Huwa diffiċli biex il-pajsani jkunu jistgħu joħorġu minn djarhom għax jistgħu jsiru vittmi ta' dawn il-mini naħseb li l-donaturi ehm, jistgħu jagħtu appoġġ reali biex innadfu dawn iż-żoni. Huwa importanti li l-autoritajiet lokali jkunu involuti dan jkun għal beneficju tagħhom ukoll għalhekk f'dan il-kuntest jiena nsejjaħ l-NGO speċjalizzati biex jagħmlu l-isforzi kollha meħtieġa biex biex um, din, din, dan ir-riskju jintem. Grazzi. Grazzi Signora Basescu issa sur kopaħ. Sur Presidenti Soċjalisti u Demokrati eh, tkellmu dwar is-sodisfazzjoni tagħhom illi 12 sena wara tawa issa nistgħu naraw tnaqqis kbir fil-rati fil tal-vitmi fil-Parlament Ewropew aħna min, konna minn tal-qċata fl-isforz internazzjonali biex nagħmlu spinta biex um, inneħħu dan il-mini iżda ħafna nies għadhom qed jiffaċċaw l-konsekwenzi tal-eżistenza tal-Armini. Il-kwistjoni hija kif nistgħu nkomplu, kif nistgħu nżidu l-azzjoni internazzjonali tagħna l-ewwel net għandna nħarsu lejn l-istampa sħiħa u nipromovu attività għal dan li jkun korrenti illi timmira l-popolazzjoni taffettwati għalhekk il-mobilizzazzjoni lokali m'għandix tkun ehm, ristretta l-mini kontra personal biz għanda timira u koll l-esplosivi tal-klasser u koll u oħrajn. Ġili kon għal-pajzani e, e, innoċenti li ikunu l-vitmi, specialment it-tfal, nishtiq nirringrazzja sur Vanodan għal-rapport tijaw u e, grazzi ħafna. Signora Vulacek, Grazie, Signora President. To, as, as one of the shadow rapporteurs, to thank Mr. Van Orden for this very good cooperation and a very good report that. Nishtiq nirringrazzja Sir Van Orden, nasab il-rapport huwa wieħed eċċellenti, provajt tinkludi l-biċċa kbira tal-emendi tagħna, nasab li għandna rapport eċċellenti hawnhekk speċjalment ehm, nasab li għandna jkollna dibattitu iżjed wiesa, jiena nixtieq nitkellem dwar kwistjoni waħda um, di spuntat wara li kena dibattitu u bekk maġġieġ inkluża f'Mejju. Koalizjoni ta' diversi NGOs, Pax Christi u eh, Network u oħrajn il-publika rapport u nixtieq li eh, nurikom eh, dan ir-rapport fil-gwad tal-investimenti fil-munizzjoni ta' cluster. Dan ir-rapport jitkellem dwar il-kumpaniji, il-banek, l-assigurazzjonijiet. il kumpaniji il banek l assigurazzjonijiet il il-kumpaniji tal-assigurazzjoni li qed jiffinanzjaw il-produzzjoni ta' dawn il-landmines u l mines. U għadhom qed jagħmlu hekk. U aħna għandna ninkoraġġ ehm, għandna dan ir-rapport fil-fatt jikkritika u għandna nagħmlu hekk jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill biex jappoġġa jappoġġaw l-inizjattiva ta' dawn l-NGOs biex ma jkollniex iżjed investiment finanzjarju fil-produzzjoni ta' dawn il-dawn l-armamenti tant krudili. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Obamaja. Grazzi ħafna, Sur President. Mit miljon eh, minn dawn il-mini jinstabu kull imkien fid-dinja u um, 70% tal fitmi huma huma pajsani. Għanna nħarsu lejn l-istati membri għal għajnuna 66 nafu li għanna 700 bombi li nstabu taħt l-art flints u l-ispejjeż biex e, e, niskraprom u naħom u ħafna u dan huwa xogħol diffiċli ħafna biex isir. Kenna l-Unjoni direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar il-perikli eh, fil-post tax-xogħol u għanna ħafna regolamenti fil- ehm, ta' kull tip fl-Unjoni Ewropea, iżda din hija ħaġa diffiċli ħafna għandna kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea li jisu ma nafux dwarhom. Is-sur kilhom jekk jogħġbok. Il-kollega Van Orden produċa rapporti li huwa faqtu u eċċellenti huwa imħejji tajjeb minn ħafna esperti il-progress kien kbir. Iżda għatem ħafna pajjiżi li għadhom ma seħbux fit-trattat kontra l-mini. Russja per eżempju, illi itneħħa mill-lista tal-utenti l-sena l-oħra u anki l-eżistenza tal-ħżin enormi f'xi pajjiżi bħal per eżempju fiċ-Ċina u fir-Russja. Dawna għandhom 124 miljon eh, antipersonal mines fil-ħżin tagħhom. Il-problema kienet it-tindif ukoll. Il-rapport jgħidilna li xi pajjiżi qed joqogħdu wis fuq l-għajnuna internazzjonali. Dawn il-pajjiżi għandhom jieħdu responsabilta biex jagħmlu t-tindif huma stess. L-aħħar messaġġ dan ir-rapport huwa l-għajnuna għall-vittmi din il-dinja sfida fit-tul għandha bżonn ta' sens qawwi ta' solidarjetà internazzjonali, eh, finanzjament internazzjonali, Ewropea wkoll. Grazzi. Grazzi, nerġgħu nagħtu l-mikrofonu lill-Kummissarju. Grazzi, Signora President. Eżis eh, membri tal-Parlament, aħna nilqaw il-rapport ta' Sur Van Oden dwar il-progress rigward il-ġlida kontra l-mini nafu li sar ħafna progress fuq, dan, fuq din il-kwistjoni imma xorta għad baqa ħafna li jrid isir mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li huma l-iktar vulnerabbli li għad għandhom bżonn ta' appoġġ internazzjonali anki fil-qasam ta' assistenza mogħtija lill vittmi il-għan tana huwa illi naraw eh, li dawn il-mini jisparixxu darba l dejjem u anki nindirizzaw ukoll il-problemi ekonomiċi u soċjali li ħalqu il-rapport juri illi fil-waqt illi numru ta' vitmi ġodda tal-mini għedin jgħatjon e u xorta emżon illi dawn il-vitmi jirċivu assistenza emżon ta' u koll għanzi għadbaq ħafna sfidi umanitarji u ekonomiċi Il-rapport jitkellem ukoll dwar l sforz kbir li għamlet il-komunità internazzjonali bħala parti minn dan l sforz l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ġabru uh, eh, appoġġ u taw appoġġ politiku, xjentifiku u finanzjarju wkoll lil dawn il-pajjiżi. L-appoġġ finanzjarju kien jammonta għal 1.8 biljun euro f'dawn l-aħħar 10 snin. Jiġifieri madwar nofs l-assistenza kollha li natat għal din il-kwistjoni fid-dinja. Aħna tajna assistenza bosta modi l-ewwel permezz ta' azzjoni konġunta tal-politika barranija, tajna appoċ għal tindif ta' dawn il-mini, eh, rajna l-implementazzjoni tal-konvenzjoni ta' Ottawa Zidna l-isforzi tagħna sabiex ikun hemm iktar rispett għal din il-konvenzjoni u issa aħna qegħdin inħejju deċiżjoni tal-Kunsill wara it-tieni konferenza ta' reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' Ottawa illi saret f'Kartagena f'Kolombja fl-2009. It-tieni net permezz ta' uh, assistenza għall iżvilupp il-budget tal-Unjoni kontribwixxa madwar 400 miljun euro mill-2002 sal-2010. It-tielet, aħna naqblu li uh, se jkun hemm bżonn li ssir reviżjoni tal-linji gwida fuq l-azzjoni komunitarja tal minnaħa tal-Ewropa. Dawn il-linji gwida ma maħsuba biex ikun hemm l-inserzjoni tal-azzjoni kontra l-mini fil-programmi ta' żvilupp nazzjonali u biex jisaħħu ir-rabta bejn is-sikurezza sigurta u dawn il-programmi, dawn il-programmi rridu illi il dawn il-pajizi li gawdu minnom ippoġġu l-azzjoni eh, kontra dawn il-mini bħala priorità fuq il-programmi programmi tagħhom hemm bżonn ukoll li jkun hemm iktar tisħiħ tal-kapaċitajiet lokali u li l-assistenza fil-ġejjieni għandha tkun mogħtija lil dawk il-pajjiżi li l-inqas huma kapaċi li jgħinu lilhom infushom. Plaħarnet nishti nixtieq eh, niżgura u nserraħ moħ il-membri kollha tal-Parlament li ċerti attivitajiet kontra il-mini ġew finanzjati taħt l-istrument tal-istabilità, eh, dispożizzjonijiet tal-responsijiet għal-kriżi u għajnuna umanitarja illi tat kontributu kol bħal per eżempju fil-Pakistan, eh, Sudan ta' fuq, il-Sudan eh, ta' isfel u Sri Lanka. Biex nikkonkludi irrit nisħaq fuq aspett importanti illi ma semmix fil-rapport. Aħna imħasbin dwar il-numru li għadem jizdiet ta' vitmi Eh, ta' minni illi kunu tpoġġew minn atturi li mhumiex statali fil-fatt hemm bżonn illi nieħdu eh, azzjoni hawnhekk u azzjoni bot partikolari għal dak l-istati li huma eh, firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Ottawa dan din il-kwistjoni se tibqa' aspet importanti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi, Signora Kummissarju, mela issa nissospendu il-seduta sa' nofsinhar meta mbagħad ikollna il-votazzjoni.